sinjura Ruiz fuq l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew għall-2014. U natija merħba anka il-Kummissarju l-Viċi President Timmermans. Nissa nagħti il-kelma lir-rapporter għal erba' minuti kjoġbok. Grazzi, President. Grazzi lill kummissarju grazzi kollegi. 40% ta' ċittadini Ewropej skont il-Eurobarometer ma jafdax fl-istituzzjonijiet u hemm 46% li jafdaw. L-ilmenti li jaslu lill-Ombudsman il-maġġoranza tagħhom ikunu dwar trasparenza dwar aċċess għal dokumenti u jew dwar amministrazzjoni ħażina, ġifieri madwar 20% jkunu dwar amministrazzjoni ħażina. Jekk nżommu f'moħħna li trattat dwar id-drittijiet tal-bniedem iżom eh, eh, jinkludi wkoll id-dritt tal-aċċess tal-informazzjoni, irridu niftakru illi l-Ombudsman għandu jaħdem dwar dan eh, b'mod prinċipali. Biex ikun jista' jagħmel hekk, l-Ombudsman għandu kompetenza illi jibda proċess ta' amministrazzjoni. Allura nibda billi nifraħ l-Ombudsman għax-xogħol li għamlet u għaxxol xogħol li għamlet f'dan il-ftin is-sena li qed analizzaw fil-2014 dinna l-uffiċċju tal-Ombudsman ta' risposta li żiet minn 23 eh, ilment u bdiet iżjed minn 325 investigazzjoni u damet mal-11 il xar pala medja biex tati risposta. Barra minn hekk bdew ukoll 16 il-investigazzjoni dwar temi li għandhom xjaqsmu maċ ċittadinanza jew inkella dwar l-importanza strateġika tal-Unjoni Ewropea illi kien jitlob iżjed trasparenza u amministrazzjoni aħjar. Allura, irrid nara fuq koll eh, il-progressi li sar fuq il-kwistjoni ta' trasparenza u fuq il- eh, fatt li ġi stabilit proċess trasparenti eh, bregoli ċari u il Kien hemm ukoll xogħol ukoll fuq il-kompożizzjoni tal-gruppi illi kif tafu jokkupa parti kbira mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll pubblikazzjoni ta' investigazzjonijiet eh, tal-mediċi, eh, kien hemm xogħol fuq il-politika tal-koeżjoni u l-politika tal-ritorn illi eh, talbet ukoll mekkanizmu ta' ritorn individwali sar xogħol sfiq minn naħa tal-Uffiċċju tal-Ombudsman illi fl-opinjoni tiegħi ħaqqu it-tifħir tagħna. Iżda xtaqt nieħu l-opportunità wkoll biex nisħaq illi l-ombudsman għandha tkompli taħdem b'dan il-mod, iżda xtaqt ukoll eh, nidentifika ċertu sfidi li naħseb se jkunu importanti għaċ-ċittadinanza, pereżempju trasparenza, ir-riċerka, il-saħħa u Eh, l-accessibilità għal dawk li għandhom bżonnijiet speċjali li kollom aċċess għall informazzjoni u dokumenti tal-Unjoni Ewropea illi l-gruppi ta' interess partikolari jkunu reġistrati li ikun hemm garanzija ta' drittijiet fundamentali speċjalment fid-dawl tal-kriżi tal refuġjati ta' bħalissa U aħna nixtiequ nsaqsu wkoll illi il-fatt li l-Kunsill qed idum ma jieħu deċiżjonijiet bħal pereżempju fid-direttiva kontra d-diskriminazzjoni jew ir-ratifikazzjoni ta' trattat ta' Marrakesh qed insaqsu jekk dawn mhumiex każi ta' amministrazzjoni ħażina. Hemm ukoll il-kwistjoni wkoll e, ta' dewmin fil-risposta għal petizzjonijiet illi jitresqu. Allura jina xtaqt e, Eh, nuri l-apprezzamenti għaj l-Ombudsman waqt dan il-periodu imsemmi. Jina nirringrazzja u koll il-kollegi tijaj mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-li eh, kienem atmosfera tajba u dan wassal sabiex il-nexxinna nil-ħu kompromess fuq l-emendi kollha. Grazzi ħafna. Thank you, Madam Cabizon, and I give the floor to the Ombudsman, Mr. O'Reilly. U issa, Signora O'Reilly, l-Ombudsman. Grazzi ħafna, Sinjora Viċi President, Lodwa tajba u grazzi li Sinjora Ruiz u li xedew rapporters kollha għax-xogħol tagħkom f'daw l-aħħar xhur fuq dar rapport. Il-test li għandna l llum għandna fejim ċar u appoġġ għall-istrateġija tiegħi għall-Uffiċċju tal embudsman Ewropew li jiena grata ħafna liħ. <clears throat> Kifet f'ħafna okkażjonijiet, skużawni, l-uffiċċju tiegħi ma jistax jiffunzjona kif suppost mingħajr l-ingaġġ pożittiv tal-Parlament u kemm il-darba jien u l-predeċessuri tiegħi rċevejna dak l-appoġġ vitali. aħna uffiċju żgħir binqas minn tmenin personal u li għandna qudiemna missjoni kbira fi semmi ċittadini Ewropej u nagħmel mill-aħjar tiegħi biex ikolli rwol biex nejn l-istituzzjonijiet Ewropej biex iżommu mal-aspettattivi kull ma jmorru jinbidlu u jikbru li jpoġġu fuqna ċittadini Ewropej per u sforzati fuqna b'avvenimenti u fi żmien speċjali. Nixtieq ningrazzja speċjalment il-Kumitat Peti għall-kooperazzjoni u appoġġ tagħhom. Fi rwolijiet separati u komplementari parlamentari tagħna aħna naħdmu mhux fl-astrat imma direttament maċ ċittadini jew li jiġu għalin għandna jew biex jaraw id-drittijiet tagħhom jew biex ifittxu l-lajnuna tagħna kif kemm il-darba l-Viċi President Timmermans qal mod tajjeb li l-istat ta' drittu demokrazija hemm bżonn jiġu difiżi mal-Unjoni Ewropea kollha. Membri onorevoli, din hija d-tieni darba li qed nindirizzakom fil-plenarja minn mindu dħal fl-uffiċċju f'Ottubru 2013 jina ndirizzajtkom u kol f'komitati diversi drabi għabel għoddim il-komitati petizjoniet kontrol tal-budget b'impiegi affarijiet legali u libertajiet ċivili. Kull darba jina ħadd ħafna mill-esperjenza tagħkom pariri u appoġġ u da daħal b'mod dirett fl-istrateġija li nżviluppajt u li sedan implementa. Nirringrazzja l kumitat Peti tal-li aċċettaw speċifikament l-użu strateġiku ta' eh, investigazzjonijiet proattivi u riorganizzazzjoni l-azzjoni tal-uffiċċju tiegħi biex nappoġġa biex tiġi appoġġjata l-istrateġija. Nuża l-investigazzjoni ta' strateġija dal-appoġġ biex nidħol f'dialogu fl-ogħla livelli biex aħna jkollna l-aħjar standards ta' amministrazzjoni pubblika. Imma l-uffiċċju tiegħi u dejjem ikun immexxi mill-ilmenti li nirċievu u n-noti tar-rapport illum jgħidu li 20% tal-ilmenti ehm, isegwu rifjut ta' ċessa dokumenti tal-bala ċess ta' dokumenti trasparenza u dritt e, e, għall-aċċess ta' dokumenti e, bbażata fuq it-trattat għandhom parti kruċjali kemm fil-partiċipazzjoni demokratika fuq koll kontabilità demokratika. L-Unjoni Ewropea għandha standard ġolin iktar minn stati membri, ma forsi kif suppost minħabba wol tagħha biex aħna naħdmu wiebes, naħdmu għatir biex konna standel zolja. Grazzi Signora Ruiz tal-li inti accettajt il-fokus tijaj għall-sfida għalek imsejħa ta' revolving doors fl-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xaqsam ma' konflitt potenzjali ta' interess l l-investigazzjoni tiegħi daħlet għal-pubblikazzjoni wkoll tal-Kummissjoni għall-ewwel darba tal-lista ta' ismijiet ta' uffiċjali għolja illi telqu għal impjiegi ġodda dettalji fejn marru u possibilità ta' konflitti ta' interess. Din il-lista issa ħad tiġi pubblikata kull sena flimkien ma' regolamenti tal-personal u ningrazzja l-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget għall-attenzjoni li taw f'din il-kwistjoni importanti. Il-rapport u koll jirrikonoxxi nirrikonoxxu l-progress reali mill-Kummissjoni wara din l-investigazzjoni fuq it-trasparenza tal-negozjati TTIP. E Dak kien eżempju eċċellenti fl-opinjoni tiegħi ta' xogħol flimkien bejn l-Ombudsman, Parlament u Amministrazzjoni għal ġit aħħari ta' ċittadini. Il-kwistjoni ta' trasparenza fil-lobbying u koll tider fi xogħol tiegħi. Jiena kont kontenta bix xogħol tal-Komissjoni Juncker f'dan il-kamp u u ninkoraġixxi li għandu jsir iżjed xogħol. Imma E, nishtiq nesprimi id-dizappunt tiegħi id-deċiżjoni ta' dal-aħħar ta' Komissjoni li ma taċċettax ir-rakkomandazzjoni tiegħi għal pubblikazzjoni proattiva tal-laqat kollha mal-industrija u mhux biss mad diġi saħħa. Il-Konvenzjoni qafas tal-Nazzjoni Uniti fuq il-kontroll tat-tabak li għalija l-Unjoni Ewropea hija firmatarja u huwa immaġinat li huwa ir-rekonoxximent tal-industrija tat-tabak bħala wieħed mir-regol normali tal-industrija ta' dialogu bejn industrija u govern li m'għandux jiġi applikat. Jiena kuntenta nara li l-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew issa qegħdin jagħtu dettalji pubblikati għall tagħhom u ningrazzja l-President Draghi għal kooperazzjoni tiegħu għal dawn il-kwistjonijiet li tant huma importanti għal fiduċja pubblika għal-Komissjoni nistenna li, li nirċifi tweġiba del-waqt l-investigazzjoni strateġiċi dwar gruppi esperti u fuq id-diġi eh, agrikoltura il-gruppi ta' dialogu tagħha. Jiena kuntenta wkoll bir fuq dak li qed fuq ir-reġistru ta' trasparenza u nappoġġja r-reġistru mandatorju. Reġistru bħal dan mhux mandux ikollu bis sanzjoni veri imma u koll ikollu ħtiġijiet ta' trasparenzi finanzjarji sħaħ. Grazzi Sinjura Kabezon tal-li għajmet trasparenza tal-clinical trials fil-rapport tagħha. Jiena ħan issok l-investigazzjoni tiegħi fuq public disclosure għar rapporti ta' clinical ta' studji kliniċi li għandhom x'asum mal-ħumira Il-rapport ukoll jirkonoxxi x-xogħol tal-uffiċċju tiegħi dwar kif nassiguraw drittijiet ta' migrazzjoni u drittijiet fundamentali Ewropej. Nirringrazzja l membri tal-Parlament għall appoġġ kbir ta' konna rapport speċjali tiegħi eh, wara il-rifjut tal-Frontex li tistabilixxi mekanizmu ta' ilmenti wara vot fil-Parlament fil-plenarja ningrazzja l-Komissjoni tal-inkludit il-rekomendazzjoni tiegħi fuq il-mekanizmu ta' ilmenti hemm rapport ir-rapport ta' Ruiz ukoll jirrikonoxxi x-xogħol tal-uffiċċju tiegħi fuq il-whistleblowing, drittijiet fundamentali u politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej f'dak li għandu x'jaqsam mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' nies b'diżabilità. Inizjattiva strateġika oħra għandha x'taqsam ma' Netwerk Ewropew tal-Ombudsman illi jiena nippresjedi anka fuq eh, il-livelli nazzjonali u reġjonali. F'Ġunju li ġej jiena se nħostja konferenza kbira ta' netwerk fi Brussell u nistieden l-Ombudsman Nazzjonali u Reġjonali biex niddiskutu u nibbattitu kwistjoni tal-levanza ħadd kollha tajba u kolla li jom biex jitalmu iżjed fuq l-istituzzjonijiet Ewropej u fuq kif jaħdmu. Istedina li l-membri kollha ħatinbat ilkom fil-ġimgħat li ġejja. Kwistjoni aħħarija għand tikkonċenna rata ta' kompatibilità tal ta' Ewropew u ta' rakkomandazzjoni fil ħafna snin di kienet ta' 80% u ninnota it-ħassib kontinwu tal-Parlament ta' għall-20% rata ta' non konformità fil-rapport annwali tiegħi tal-2014. Imma jiena kuntenta dan il-rapport tal-lum illi il-figura satellat għal 90% għal-rapport annwali tal-2015 li huwa suċċess pjuttost soddisfaċenti. Qabel ma nagħla nixtieq huwa importanti li npoġġi fuq ir-rekord għal darbora kemm jiena impressjonata fuq standards għolja tas-Servizz Ċivili Ewropew fuq l-eluf ta' nies dedikati li jaħdmu fl-istituzzjonijiet Ewropej u fl-aġenziji mal-Ewropa kollha. L-maġġoranza kbira il-maġġoranza kbira jaħdmu għatih eh, biex ikollhom standards għolja il-popli il jerġgħu jirċiv ikollhom fiduċja fl-amministrazzjoni governattivi meta jibdew jaraw e, e, tibdil pozittiv għal familji tagħhom u fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dan huwa minħabba wkoll hija l-isfida politika li għandna biex konna demokrazija iktar b'saħħithom. U importanti għall amministrazzjoni Ewropea biex tkun mhux l-iktar l ogħla kwalità possibbli, però li tkun standard ta' deb fl-etika, trasparenza, kontabilità u effettività. Il-ħidma tiegħi bħal-Ombudsman Ewropew biex naħdmu ma' dawk l-istituzzjonijiet u aġenziji u naħdmu flimkien ma' dal-Parlament biex ngħidnu u nagħmlu dar realtà. Fl-aħħar nixtieq nagħlaq li għal darbora nirringrazzja r-rapporter, ix-shadow rapporters, il-personal tagħhom, segretarjati għax-xogħol tagħhom kollu fi dar rapport u eh, nħares il-qudiem għal kontribuzzjoni minn tagħkom. Thank you, O'Reilly. Um... Grazzi, Signora O'Reilly. Naddu sal-Kommissarju Timmermans. Grazzi. Nishtiqni ringrazzja lill-rapporter Signora Cabezon Ruiz tal-rapport eċċellenti tagħha fuq l-attivitajiet tal-Ombudsman mm, fl-2014 Il-Kummissjoni tqis il-ħidma tal-Ombudsman fil-ġlida kontra amministrazzjoni ħażina bħala ta' importanza massima. Dan joffri servizz liċ ċittadini Ewropej u dan huwa għan komuni tagħna. Allura f'dan is-sens traduzzjoni bl-Ispanjol ta' Ombudsman tiddeskrivi il-funzjoni tajjeb ħafna defensora del pueblo, ġviri eh, difensura tal-poplu. Jina lek nirringrazzja l-Ombudsman tal-sforzi li għamlet u tal-kooperazzjoni tajba li kienem bejnita bejn is-servizzi l-oħrajn u anka grazzi tal-kwalità tajba ta' xogħla. Dan ir-rapport jikkummenta wkoll fuq il-ħidma li kienem dwar it-trasparenza bħala garanzija ta' amministrazzjoni tajba. Nixtieq infakkar allura li l-Kummissjoni għandha għanijiet ambizzjużi ħafna dwar it-trasparenza u għamlet passi importanti dwar dan u dan ukoll jiġi irrikonoxxut f'dan ir-rapport. Per eżempju, ħana deċidejna illi mill 1 ta' Diċembru tal-2014 il-Kummissarji kollha il-membri tal-Kabinett u l-membri tad-Direttorat Ġenerali għandhom jippubblikaw informazzjoni dwar laqat li jkollhom ma' lobbyists u ma' partit interessati oħra. Barra minn hekk il-Kummissjoni irrikonoxxiet ukoll eh, li kien hemm eh, trasparenza kbira fil-proċess ta' negozjati ta' TTIP illi huwa element ta' relazzjoni dinamika mal-Parlament Ewropew. Nirrikonoxxu illi il-Kumitat Peti eh, u koll irrikonoxxa dawn il-passi pożittivi minnaħa tal-Kummissjoni u jiena minnaħa tiegħi nirrikonoxxi il-progress li sar fil-Parlament f'dan ir-rigward. Il-Komissjoni wkoll eh, aċċettat il-maġġoranza tal-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman dwar kwistjoni ta' revolving doors u s-sena l-oħra dotat l-ewwel rapport tagħha dwar attivitajiet ta' uffiċjali eh, anzjani wara li dawn jitilqu mill-servizzi. Il-Komissjoni ħadet impennu koll lejn it-trasparenza dak li huwa funzjonament ta' gruppi ta' esperti. Hemm ukoll moħra importanti fejn il-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman ġew segwiti mill-Kummissjoni. Pereżempju, ħadna passi sabiex l-inizjattiva ta' ċittadini tkun iżjed faċli għal ċittadini u dan wara rakkomandazzjoni tal-Ombudsman. Hemm ukoll proposta tal-salvagwardja tal-frontieri fl-Ewropa u hekk il-Kummissjoni inkludiet ukoll mekkaniżmu eh, komplu tas-salvagwardja ta' drittijiet fundamentali. Bekk aħna konsidrajna wkoll rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman fl-isfond tal- eh, l-investigazzjoni tal-Frontex, ġviri f'dak il-rigward aħna segwejna s-suġġerimenti tagħha. U għawek issa nikkummenta dwar ir-rati ta' konformità tal-istituzzjonijiet. Naħseb illi Bħala kummissjoni kenna rata ta' konformità pjuttost għolja. Fl-2014 kenna 86% u għawek qed nieħu ħafna gost nisma illi l-Ombudsman qed tgħid illi għal 2015 ser ikun hemm rata ta' design fil-mija u għajja nippruvaw nkomplu ntejbu din ir-rata. Importanti li nħarsu lejn dawn iċ-ċifri għaliex aħna eh, involuti f-60% tal-każi kollha, ġifieri importanti għalina illi eh, kemm jista' jkun nimmiraw għal 100%. Naturalment, eh, mal-medda ta' żmien il-rati ta' konformità jistgħu varjaw, jistgħu varjaw minn sena l-oħra. Iżda il-Kommissjoni taċċetta il-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman u beħsiba tkun konformi magħhom kemm jista' jkun. Hemm kwistjoni waħda li ma qbilniex fuqha, U din hija kwistjoni tal-industrija tat-tabak li ser eh, nerġgħu niddiskutu anka fil-Parlament Ewropew iżjed tard. Nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja lir relatur u grazzi lilek ukoll ta' ta' dan id-dibattitu. U jiena nixtieq nikkonferma illi il-Kummissjoni beħsiba tkompli din il-kooperazzjoni eċċellenti mal-Ombudsman u mas-servizzi tagħha U fuq eh, nota personali nistanajt li sinjura O'Reilly verament jistħoqqa dan it-titlu ta' difensura tal-poplu. Grazzi. Grazzi u issa nkompli nibda bil-kellima għal zeċ minutu minuti soverenza. Grazzi ħafna l ewwel nixtieq nestendi ir-ringrazzjamenti tiegħi lis-Sinjura O'Reilly għax-xogħol minn taqqa mhux biss fl-2014 imma minn mindu li ħadet il karika x-xogħol tagħha kien ta' eżempju. Il-Kumitat Peti fir-rapport tagħhom fuq attivitajiet annwali l ombudsman Ewropew iservi mhux biss bħala taqsira u approvazzjoni tax-xogħol tal-Ombudsman Ewropew f'kull sena li tkun, imma wkoll bħala mod kif niftakru aħniet biex nkunu iktar miftuħin ċittadini tagħna u għas-servizz li natu u li noffru l ogħla servizzi fl-amministrazzjoni fl-Unjoni Ewropea għandha bżonn l-aħjar xogħol minn tagħna u l-Ombudsman rieda l inizjattiva tagħha biex tniet investigazzjoniet hija li xprum li għanna bżonn. F'dal każ nixtieq nagħti l-appoġġ tiegħi għall-Ombudsman li tipprova tiġbed lejn l-aktar trasparenza possibbli, anka r-reġistru ta' trasparenza u r-reġistru illi Eh, ġi eh, mibni konġuntament eh, iwieġeb għal ċerti ħafna mitħassib pubbliku f'sebba telef istituzzjoni reġistrati b'mod volontarji li ċirkulaw imma sa ġimma 49 iffirmaw juri rrieda li wieħed jindirizza din il dawn il-kwistjoni ta' trasparenza u li importanti ħafna nix jina nemmen l-informazzjoni li motija fil-reġistru biex nassiguraw eh, konformità u rappresentanza ta' l-imsieba kollha interessati u għax prun ħafna l-qoddim u jagħmilha possibbli għalina li nieħdu d-deċiżjonijiet iktar trasparenza biex nifmu aħjar eżattament x'qegħdin nagħmlu fl-istituzzjonijiet Ewropej u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Għal darb'oħra Sinjura eh, Ombudsman, grazzi ħafna għax-xogħol eh, importanti tiegħek. Grazzi u issa l-minuta. Is-Sinjura Mizzi. F'sena waħda aktar minn 23,000 ċittadin talbu għall-għajnuna mis-servizzi mill-uffiċċju tal-Ombudsman dan l għad kbir ta' ilmenti u indikazzjoni ċara tal importanza ta' dan is servizz li l parlament ewropew joffri li ċittadini tiegħu l-ombudsman ewropew għandha rwol importanti li jiżgura li d-drittijiet taċ-ċittadini jiġu rispettati u li l-istituzzjonijiet tal-unjoni ewropea jkunu aktar effettivi aktar citizens friendly u jkunu ta' għajnuna blan li tissaħħaħ aktar il fiduċja tal-ċittadini tal-unjoni ewropea. imma ma nitqux bina nfusna l-unjoni ewropea għadha ma laħqitx il livell ta' trasparenza u akkontabilità mixtieqa jekk irridu niggarantixxu liċ ċittadini jkollhom fiduċja u rispett u li l-amministrazzjoni tajba tirrifletti u hi eżempju tal ogħla standards tal istituzzjonijiet ewropej għad baqa' xi jsir l ombudsman ewropew u l kumitat peti jistgħu jgħinu sabiex irresqu liċ ċittadini fil qalba tal proċess tat teħid tad deċiżjonijiet bl-opportunità li nintegraw u nirriflettu l ħsibiet tagħhom fuq livell ewropew. għalhekk nilqa b'mod pożittiv kemm ir-rapport tal ombudsman o'reilly kif ukoll ir-rapport tal kumitat peti tar-rapporteur soledad cabezón ruiz. grazzi. Thank you. For two minutes, Ms. Yes. Is-Sur Marijas. Sur President, jina nilqal prezenza tal eh, ta' Sinjura O'Reilly u nifirħila għal fatt li reġed ġiet eletta. Jina nemmen li waqt il matul il-mandat tagħna narajna progress f'dak li huwa il-ħarsin tad dittijiet tal-bredmin u rajna wkoll żieda fit-trasparenza fl-istituzzjonijiet tagħna. Mhux biss eh, fl-istituzzjonijiet iżda anke entitajiet oħra, pereżempju eh, l-Eurogroup u t-Trojka, illi spess ħadu miżuri illi għamlu pressjoni fuq iċ-ċittadini tagħna. Il-Bank Ċentrali Ewropew wara rakkomandazzjoni tal-Ombudsman kien imġijal illi jippubblika ittra mibawta mill-Bank Ċentrali Ewropew lill-awtoritajiet Irlandiżi. U kien hemm ukoll ċertu azzjonijiet oħra f'dawk li huma supervizjoni ta' il-xogħol ta' Trojka. Hemm il-possibilità ta' konflitt ta' interess bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-istituzzjonijiet. U hemm ċertu konflitt fil-ittu kol f'dak li huwa l-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew taħt it-trattat. Allura, eh, dawn huma oqsma fejn eh, jista' jkun hemm konflitt ta' interess importanti. Iż-żieda ta' problemi maħluqa eh, mill-flus ta' migranti u anka f'dak li huwa l-qasam ta' TTIP hemm ħafna oqsma fejn ombudsman ser ikolla tibqa' tagħmel ħidma Eh, sfiqa għaliex hemm nuqqas ta' trasparenza. Dwar it-TTIP u d-dokumenti ta' dan il-ftehim hemm regoli stretti ta' konfidenzjalità eh, li huma bażati bażikament fuq diplomazija sigrita iċ-ċittadini irridu jkollhom aċċess għad-dokumenti u dan ifisser illi jridu jkun hemm ukoll ċertu ftehim anke mal-ambaxxati tal-Istati Uniti. Ġifieri nifraħlek u kompli bil-ħidma tijak. Issa, il-Presidenta tal-Komitat Peti, il-Sinjura Vikström. Grazzi, nishtiq nifraħ il-Ombudsman Ewropew, il-Sinjura O'Reilly, għax-xogħol tagħha eccellenti u personalment grazzi Emily għal kooperazzjoni tajba ħafna bejnek u l-istituzzjoni tijak u l-kumitat tijaj. Dejjem huwa ta' pjaċir naħdmu magħkom. relaterade frågor. Jina naħseb li f'dak li għandu xieqsam l-ombudsman dejjem intom iffokajtu fuq it-trasparenza. Trasparenza u l-fat li rridu dejjem nkunu miftuħin għaċ-ċittadini ħalli jkun hemm amministrazzjoni tajba. Dak li għandu xieqsam l-istituzzjoni ta' Ewropej aħna l-għan tal-ombudsman huwa illi jgħin l-istituzzjonijiet ħalli jkunu iktar effettivi, ħalli jkun hemm iktar fiduċja minħata ċittadini f'dawn l-istituzzjonijiet fis-sena 2014 Dik kienet sena importanti ħafna anke f'dak li għandu jaqsam il-Frontex. Il-Frontex fil-fatt kellha tirċievi ħafna materjal kif ukoll riżorsi ta' ħaddiema ħalli tkun tista' tipproteġi aħjar il-frontieri tagħna u tkun tista' tagħmel ix-xogħol tagħha aħjar. Għal din raġuni aħna nilqgħu l-għanijiet tal-Ombudsman u dak li għandu xieqsam il-Frontex u dak li kien adottat diġa favur din l-Aġenzija u l-fatt li beħsieb naħna nistabilxu dan il-mekkanizmu ħalli nindirizzaw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jina qed nieħu gost ħafna illi fil-fatt il-Kummissjoni ħad tkun involuta wkoll f'dan il-proċess tad-daħid tad-deċiżjonijiet fl-Iżvezja aħna nistgħu naraw illi f'dak li għandu x'jaqsam mar-wol tal-istituzzjonijiet Ewropej għad hemm ħafna inċertezzi u din hija xi ħaġa li qed qajjem ħafna dubji f'moħħ iċ-ċittadini. U għalhekk qed titfaħħom lura u taqtalhom qalbhom milli jipparteċipaw bisħieħ u minħabba li aħna nixtiequ li jkollna demokrazija taħdem tajjeb u importanti ħafna li l-leħen ta' ċittadini jissemma' u ma jħossom li jistgħu jinfluenzaw il-proċedura tat teħid tad deċiżjonijiet. Importanti li ndiskutu b'mod attiv ma' ċittadini fl-istati membri minħabba li kondizzjonijiet demokratiċi rridu jittejbu għal din raġuni l-istituzzjonijiet Ewropej kollha jridu jassumu responsabilità għal dialogu ma' ċittadini u għal iktar trasparenza. Din hija xi ħaġa importanti ħafna Importanti li niddiskutu flimkien aħna bejnietna wkoll ħalli bekk nkunu nistgħu ninformaw aħjar ċittadini dwar l-Unjoni Ewropea. Nixtieq għal darbohra nirringrazzja minn qalbi lill-Ombudsman għal impenn personali ħaled Grazie, Grazzi Signora Vikstrom, issa minuta Signora Albiol Guzman. Grazie. Si hai una cosa che deja clara. Grazzi, mela jekk hemm xi ħaġa illi toħroġ ċara minn dan ir-rapport tal-Ombudsman hija n-nuqqas ta' trasparenza li hemm fl-istituzzjonijiet Ewropej. Eh, il-fatt illi eh, bibin li jinfetħu għal lobbyists iż-żambat jingħalqu qoddim il-ċittadini tagħna dan ir-rapport juri illi hemm din id-diskrepanza b'mod partikolari f'dak li huma negozjati dwar it-TTIP. Il-Ombudsman kellha tiftaħ żewġ investigazzjonijiet relatati ma' din l-inizjattiva sabiex id-dokumenti ikunu pubbliċi Eh, fil-waqt li dawk il-partijiet interessati fit-TTIP kellhom aċċess privileġġjat għad dokumenti. Eh, iżda minn dan kollu ċorta xorta tem eh, ċertu sigriti, allura aħna bħala aħna bħala parlamentari biex konna ċess għal dokumenti rridu nitħlu bċertu kondizjonijiet u rridu natu l-kelma tagħna li ser iżommu sigrit fuq dawk id-dokumenti hemm minn 3 miljun firma kontra TTIP ukoll ejja ma ninsewx dik hija inizjattiva minna ħata ċittadini. Grazzi għal żewġ minuti, Sinjura Auken. Grazzi. L-ewwel net. Nirringrazzja l-relatur tal-xogħol tajjeb li għamlet u fuq kollox grazzi lilek hemm li għaliex inti eh, verament ilħaqt l-istennija li kellna aħna meta ħtarnik bħala ombudsman. Għanna xtaqna li l-istruzzjonijiet ikunu taħt il-kontroll ta' verament difensura tal-poplu, mux xaħat li kollu interessi politiċi. L-istituzzjonijiet kollha issa qed jindunaw li hekk għandhom ikunu l-affarijiet li dawn għandhom ikunu taħt kontroll. Mhux se nirrepeti dawk li qalu l-oħrajn, jiena naqbel għal kollox ma dak li diġà ntqal u qed nieħu gost ħafna eh, insemmi dak li inti għamilti pereżempju dwar il-Frontex illi ksibna issa ċertu trasparenza, anka zidna trasparenza f'dak li huwa TTIP Iżda fuq kollox nixtieq nirringrazzjak tal-isforzi kontinwi tiegħek sabiex eh, tikseb amministrazzjoni tajba u dan ifisser illi iċ-ċittadini nagħtuhom servizz tajjeb din hija l-off dan huwa l-offol ta' kollox iċ-ċittadini eh, jingħataw risposta malajr u li konna sistema illi nħossuha sigura għalina u dan mhux dejjem kien il-każ. Dwar il-problema tal-konflitti ta' interess, dina hija xi ħaġa li laqas suppost li teżisti iżda għadha xi ħaġa reali ħafna fl-istituzzjonijiet tagħna. Eh, per eżempju, eh, xi ħadd ħafna drabi kumnanina li billi ngħidu ħan iddikjara l-konflitt ta' interess li għandi bekk nkun solvejt il-problema iżda għalina eh, maħniċ stant interessati fuq dawn jekk jiddikjarawx kollox jew jekk dawn u miex lejali mal-mare u mar-raġel tagħhom aħna li interessana huwa li qasbis ikun hemm ħjil ta' konflitt ta' interess. Dwar il-konvenzjoni ta' Arhus, din hija xi ħaġa li mhux tiġi applikata tajjeb fl-Unjoni Ewropea għaliex m'għandniex aċċess għall ġustizzja hawnhekk. U fl-qas istati membri mu qed jirrispettawha minkejja l-fatt li huma l-ombudsman tal-istati membri li għandhom jaħdbu f'dan ir-rigward, inti bħala ombudsman tista' tinvestiga il-Parlament u, u, u jiena nixtieq ninkoraġik biex tagħmelek. Grazzi lis sinjura Awken, issa għal minuta u nofs is-Sinjura Evi. Presidente, anke io. Grazzi ħafna. President, jiena nixtieq ningrazzja ħafna l-Medjatriċi Ewropea Sinjura O'Reilly tal-impenn illi ħadet matul dawn is-snin minħabba li l-ħidma tagħha kienet effiċjenti ħafna u vera nexxiela tagħmel iktar trasparenti l-istituzzjoni ta' Ewropej. Din hija trasparenza nixtieq nisħaq illi hekk kif qalu bosta minna ħafna mill-investigazzjonijiet kienu fuq nuqqas tal-aċċess tal-informazzjoni u nuqqas ta' trasparenza ħafna drabi dawn it-talbi tal-iktar informazzjoni jkunu miċħuda minnaħa ta' ċittadini. U nixtieq illi nitfgħu daqsxejn iktar dawl fuq l-użu l-ispejjeż tal-fondi strutturali. Fondi strutturali li sissa sfortunatament mhumiex qed ikunu sottoposti għal kontroll effiċjenti. U minkejja li għandna sistemi ta' audit saħna ħafna drabi insibu ruħna wkoll f'sitwazzjoni fejn dak illi ikun ikkontrollat ikun jagħti kontrolla Iġifiri, dan mhuwiex qed iwassal il-valur miżjud tas-soċjetà ħafna minnhom, ħafna minn daw il-fondi bħal pereżempju il-proġett ta' Tavel li kien suppost proġett ta' veloċità qawwija bejn e, postijiet fl-Italja illi kien hemm ħafna protesti anke mill-popolazzjoni lokali għal snin twal. Iżda għal dan il-proġett kien hemm fondi wkoll Ewropea. Lura jiena nixtieq nistieden il-medjatriċi sabiex titfa' iktar dawl anke fuq dawn l-aspetti brabta mal-qorti tal-awditurja ħalli naraw li nuqqas ta' trasparenza u nuqqas ta' regolarità li għadhom jeżistu jitneħħew bis-saħħa mix-xogħol tagħna. Grazzi. Grazzi għal żewġ minuti l-Onorevoli Le Breton. Grazzi, President. Għawek għanna rapport u dimna ta' sinjura dwar is sinjura O'Reilly għal periodu 2014. Naf illi l-Ombudsman irnexxila żiet trasparenza u ħadet anka zewċ inizjattivi partikolari. Dwar il-lobbying hija waqfet reġistru ta' li reġistraw fijaw fih iżjed minn 7000 eh, lobbyist xorta tant ċertu nqasijiet iżda menu dan ir-reġistru kien pass importanti. Is-Sinjura O'Reilly żiedet ukoll it-trasparenzi f'dawk li huma provi mediċi. Issa l-informazzjoni dwar dawn il-provi mediċi ser tkun ippubblikata. Il-provi mediċi huma importanti sabiex jiġu autorizzati prodotti li qed l-imbagħad jinbijaw fuq is-suq u għandu jkun hemm element ta' trasparenza f'dan Sinjura O'Reilly ma rnexxilix tikseb biżejjed trasparenza f'dawk li huma negozjati ta' TTIP. E, issa e, miżjed possibilità ta' aċċess għal dokumenti dwar it-TTIP iżda dan xorta waħda du problema. Irridu verament nassiguraw li kunem kontroll demokratiku fuq il-proċess ta' negozjati ta' TTIP għaliex inkella mhux ser l opportunità li nivvutaw b'mod informat fuq dan it-trattat li jista' jkun jibdel il-ħajja ta' ċittadini tagħna. Barra minn hekk irridu wkoll proċess adattat sabiex ikunu jistgħu jitresqu il-menti dwar amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Frontex fir-rigward tal-immigranti. Ġifieri għal dawn il-raġunijiet eh, kollha semmejt nifota kontra dan ir-rapport. Issa il-Sinjura Morvaj il-minuta u nofs. Köszönöm ismét egy csodálatos délelőtt. Grazie. odwa xawiħa ħafna fi Brussell f'din is-sala tal-Parlament Ewropew f'dan l-emiċiklu qed naraw dejjem l-istess dinamiċi. Issa għandna l-Ombudsman Ewropea li qed tirrapporta fuq l-attivitajiet tagħha. Hija miex graduata fil-liġi, ġifiri ma tistax tkun professjonali f'dan il-rigward. Għaw bis 25 eh, membru parlamentari prezenti għawek għat jitkelmu dwar kif nistaw nkunu iżjed demokratiċi u kif nistaw nattiraw iżjed l-ammirazzjoni ta' ċittadini, speċjalment f'dawk li huma eh, fit-tema tal-immigrazzjoni. Sinjura O'Reilly, għandi idea, x'taħseb li kieku kellek tisma' li ċittadini Ewropej li qed jgħidu Aħna eh, nifmu il-għada ta' dawn il-nies u jiddispjaċina tal-pożizzjoni li qegħdin fija għaliex dawn huma refuġjati minħabba gwerer li nbdew mid-dinja tal-punent. Iżda aħna ma nistgħux naċċettaw iżjed wasliet ta' refuġġjati. u kieku inti fid-deċiżjoni tiegħek iżżomm f'moħħok dan li għadni kifat tkun iżjed demokratika. Imminti minnaħa l-oħra xed tagħmel inti qed tittollera l-użu ta' eh, armi tal-ilma kontra dawk iċ-ċittadini qed jippruvaw jipproteġu drittijiet tagħhom. Missek tisti u jiena nissuġġerixxi li ċittadini Ewropej illi jiġġi jkomplu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom sabiex jiksbu id-dritt li jorganizzaw referendum. Aħna tnalmukom x'inhi l-vera demokrazija. Issa l-minuta u nofs is-Surjar. Signora President Leonard, grazzi kbira l-Ombudsman tagħna Signora O'Reilly. Illi flimkien mal-Kumitat ta' Petizzjonijiet ikolli ngħid illi għamlet xogħol tajjeb ħafna mhux biss tajjeb iżda tejbet ix-xogħol li aħna konna qed nagħmlu Jiena naħseb li kieku kellna nagħtu l-istilla, aħna konna nagħtu stilla żejda lilek ukoll anke minħabba li koprenja tajjeb ħafna bejniet sa dwar it-trasparenza li dejjem tpoġġiet fil-qalba tax-xogħol u jiena nista' nitkellem fissam il-partit tiegħi nuqqas ta' trasparenza jwassal għal nuqqas ta' fiduċja u dan iwassal l iktar ejdud folots U anka rajna u esperjenzajna fil-kas ta' tite bil-dibattitu l-iktar imqanqal u minħabba eh, ċertu punti li dwarhom memx dokumenti veru li għanna għacċess, iżda jena naħseb illi minn dil l-informazzjoni t inferxu iktar minħabba li jkun interessanti ħafna illi inferxu din l-informazzjoni li għanna fuq TTIP bħal nkun nevitaw li jkun hemm informazzjoni żbaljata fuq suġġetti bħal dan jiena nitlob ukoll illi dwar proċeduri ta' implementazzjoni konkreti aħna rridu noqogħdu attenti ħalli nibqgħu prattiċi anka ħalli bekk ix-xogħol tal-Parlament Ewropew ma jkunx imxekkel bl-ebda mod apparti minn hekk jiena naħseb illi iċ-ċittadini naturalment għandhom id-dritt illi li jilmentaw għandna l-Ombudsman, għandna l-Kumitat tal-Petizzjoni, għandna l l-lola kol għanna u koll l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u jina naħseb li aħna ninsabu grupp eh, li naħdmu fl-imkien għal nkunu iktar qrib li ċittadini għall-Unjoni Ewropea aħjar għal darboħna nirringrazzjak sakemm nerġgħu niltaqgħu iżgżda għandna rapport importanti wkoll li rridu ndiskutu fl-imkien. Grazzi. taċċetta blue card il-voljar. Mill-Sur Frunzulika. Iva, tajjeb, ma mela għandu 30 sekonda il sur Grazzi, kollega. Kif taf, l-Ombudsman nediet numru ta' investigazzjonijiet fl-2014-2015. Issa, jekk nżommu f'moħna din is-sitwazzjoni Kerelen dimna bl-immigranti illi qiegħda tifret ħafna stati membri ma taħsibx li l-Ombudsman għandha tniedi investigazzjoni dwar kif il-ftehim taż-żona Schengen qed jiġi rispettat mill-membri u kif dan qed jaffettwa fl-aħħar mill-aħħar ċittadini Ewropej. Grazzi. Mr. Grazzi ħafna Iva, jena naħseb li xi ħaġa tajba li l-Ombudsman jħossib dan is-suġġett minħabba li rridu nkunu onesti maħna nfusna għandha problema kbira bl-immigrazzjoni u xi ħaġa li tirrabjani ħafna hija illi sabiex il-familja terġa' tingħaqad eh, flimkien jisna rridu inżarbaw kollox madwar din il-ħaġa. Jiena naħseb iżda illi għandna ħafna istituzzjonijiet bħal kummissjoni Parlamentu u l-Ombudsman li jistgħu jaħdmu flimkien ħalli nsibu soluzzjoni għal din il-problema. Il-ċittadini ma jinteressomx li aħna niddiskrivu l-problema, iżda nsibu soluzzjoni l problema għalhekk aħna flimkien irridu naħdu b'mod intensiv nsibu soluzzjoni. Now for one minute, Madam Guillaume. L-Onorevoli Guillaume għal-minuta. Diffiċli li f'minuta inkopru l-attivitajiet kollha tal-Ombudsman eh, minħabba li dawn huma numerużi huma differenti ħafna bejnietom. Iżda naħseb illi għanna nifirħulek tal-fatt li zammejt moħħok miftuħ E, inti ħdimt fuq trasparenza fl-istituzzjonijiet u f'dak li huwa lobbying. U jiena naqbel miegħek dan huwa importantissimu sabiex niggarantixxu li fl-istituzzjonijiet Ewropej ma jkunx hemm konflitt ta' interess dan sabiex inħarsu il-fiduċja min-naħa tal- e, ċittadini u l-Kumitat tal-Etika fil-fatt f'dawn l-aħħar snin ħadem ħafna f'dan ir-rigward din hija problema li hija eqdem mill-2011 Eh, u dan qed ngħidu l-benefiċċju ta' dawk tal-Partit tal-Front Nazzjonal. Eh, iżda jekk il-Konsil mhuwiex parti minn dan il-proċess ta' trasparenza, x'suċċess eh, jista' jkollna? Mistoqsija lik, għandi mistoqsija lik, Sinjura Rajli, forsi ta' min nistabilixxi awtorità indipendenti bħal pereżempju istituzzjonijiet ta' istituzzjoni ta' trasparenza fil-ħajja pubblika bħal men Franza illi tiggarantixxi illi ma jkunx hemm konflitt ta' interess. Danke, Frau Präsidentin. Zunächst einmal möchte ich Grazzi ħafna, Signor President, anka jiena minna ħatijaj nishtiq nirgrazzja lilek, Signora O'Reilly, bħala Ombudsman. L-ewwel naħseb li n-numru kbir ta' talbiet lilek u l-tim tiegħek kif rajna fir-rapport juri li intom qed tagħmlu xogħol u tagħtu servizz eċellenti liċ-ċittadini. Qed tieħdu impenn verament tajjeb favur iċ-ċittadini xi ħaġa li jiena minnaħa tal-partit tiegħi nista' nappoġġa bissieħ. Iżda parti minn hekk qed nara li inti li inti esperta eh, f'dan is-suġġett anke għandek esperjenza fuq livell nazzjonali huwa tajjeb li inti għandek dan ix-xogħol u mhux il-Parlament Ewropew għandu jagħmel dan ix xogħol Jiena naħseb illi fi Strasburgu meta inti fil-fatt kont kellimt anke fuq is-suġġett tat-TTIP e kont tkellimt fuq rapport ta' inizjattiva illi fil-fatt kellu jara illi l-Unjoni Ewropea iżomm mar-regoli. Iva, grazzi tal impentija grazzi tal-ħidma tijak illi fil fatt naħseb l-importanti li natu iktar iktar, pub, iktar dera fil-pubbliku iktar importanza l-pozizjoni pal tal-ombudsman. Grazzi ħafna. Signor Becerra, grazie ħafna, Signor President, Sur Vice President, lek, Signor Riley, merba. Jina naħseb li huwa sodisfazzjon kbira lija illi nilqaka hekk fostna fil-Parlament Ewropew u aħna bħala membru bħala membri tal kumitat peti verament napprezzaw ix-xogħol li qed tagħmel ġifieri l-kuntatt dirett ma' ċittadini Ewropej Jina naħseb li għatajjeb li fil-fat is saħħaħ il xol tijak u jkun iktar interattiv u x-xol tijak verament u għatajjeb minħabba rizultati nirnexi l tikseb. il titib tal-amministrazzjoni ta' istituzzjonijiet Ewropej hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon kbira jkolli ngħid li hija xi ħaġa li għandha tifsira importanti ħafna minħabba li mill-negozjati u trasparenza fuq it tita kif ukoll bosta talbiet oħrajn fuq il-Frontex u d-difiża ta' drittijiet fundamentali Ewropej aħna qegħdin nitkellmu fuq xogħol illi sar u li wassal riżultati u dan jista' wkoll jittejjeb grazzi għax-xogħol konġunt ta' bejnietna. Nixtieq u ukoll għal dak kollu li għamilt fuq l-immigrazzjoni u l-ażil fis-sena 2014 il-perjodu li jkopri dan ir-rapport iżda mhux biss iżda anke fis-sena ta' wara. Inti ddefendejt il-valuri Ewropej u anke ħtiġa li aħna nsibu soluzzjoni aħna tkellimna wkoll fuq eh, l-impens u l-karattru speċjali li inti id-dedikajt. U s-servizz li għattati li ċittadini jgħal verament nishtiq inkompli nħedġek u nejlek proset tal-ħidma tijak. Grazzi. Grazzi ħafna sa Sinjura Kuneva għal-minuta. Grazzi ħafna Signor President. L-Uffiċċju tal-Ombudsman u wieħed mill-ftit istituzzjonijiet Ewropej illi ċittadini għadhom jafdaw Issa li ninsabu għaddejjien mill-kriżi rridu niskuraw li id-drittijiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem huma rispettati. U din hija xi ħaġa importanti ħafna speċjalment meta qed nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-immigranti. U jiena qed nieħu gost ħafna illi qed nara illi qed tagħmel minn kollox sabiex tejjeb it-trasparenza. Għana nappoġġaw il-rapport ta' inizjattiva minna tal-Ombudsman dwar il-ħidma tal-Frontex u meta nitkellmu fuq mekkanizmu illi matul waħna nista jkollna analiżi ta' talbiet illi qegħdin nirċievu. Din hija xi ħaġa importanti ħafna ħalli tal protezzjoni fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. U aħna naħsbu li nis għandhom iva jistennew li drittijiet tagħhom ikunu rispettati, speċjalment fil-frontieri mal-fajrom u kif ukoll frontieri oħrajn esterni. Grazzi ħafna, is Arnott. Grazzi, mhux hija tawwek sabiex nikkritika lill-Ombudsman ħabba li għadha tagħmel xogħol tajjeb f'ċirkustanzi diffiċli, 46% ta' ċittadini m'għandhomx fiduċja fil-Unjoni Ewropea, fir-Renju Unit din ċifra hija ħafna ikbar minn hekk. Aħna għandna uffiċjali li qegħdin fuq livello li ħafna iżda m'għandniex rata tajba ta' nies illi juma uffiċjali għaljien illi kienu mkeċċija minħabba li jagħmlu xogħol ħażin. Il-Beatles kienu jispiċċaw kull konċert billi jgħidu intom udjenza maraviljuża nixtiequ noħdukom id-dar Iżda ma tantx fadal post Jina naħseb illi kiku l-Ingliżi kienu l-udjenza u jaraw bajnjom dak li jina nara ta' kuljum, kiku jesperjenzaw l-eċċessi u l-eżagġerazzjonijiet fl-ispejjeż ta' dan il-post żgur li ma jkunu xixtiequ illi titkompla l-biċċa. Grazzi ħafna Sinjora Staras Ferragut. Grazzi ħafna Sinjora President li ma nixtieq ngħid proset li difensura tal-poplu, Signora Riley, tax-xogħol tajjeb ħafna li għamlet bilan aħħari l-istituzzjonijiet Ewropej kuna din jagħtu l-aħjar servizz pubbliku li ċittadini u jiggarantixxu wkoll rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Għana tkellimna ħafna fuq trasparenza, it-trasparenza wieħed mill għanijiet ewlenin tal-ombudsman u nixtieq ngħidilha proset l-Sinjor Riley għal dan ix-xogħol kollu li sar għal protezzjoni tal-valuri tagħna. U grazzi wkoll tal-koordinazzjoni tal-rapporti ta' inizjattiva. Issa nixtieq nifoka fuq l-amministrazzjoni ħażina. Waħda mill-għanijiet tad-Difensura tal-Poplu hija li jkun hemm amministrazzjoni tajba. Ejja naraw li jkun hemm amministrazzjoni tajba anke meta jkun hemm istituzzjoni pubblika li ma żommx mar regoli jew inkella mal-prinċipji tal-Unjoni Ewropea. Jien kont se tinsaqsi jekk id-direttiva kontra diskriminazzjoni illi ila sitt snin imweħla fil-Konsil jew nkella il-fatt li il-Trattat ta' Marrakesh għadu ma kienx ratifikat dwar anka l-aċċess għan nies b'ċertu disabilità jekk dan mhuwiex każ ta' nuqqas ta' amministrazzjoni tajba u jiena naħseb ukoll li irridu naħdmu iktar mal-ġnus maquda ħalli naħdmu iktar favur drittijiet tan-nies b'disabilità u nitolbok għajnuna ħalli nkun nistgħu nwaqfu dan l-istraġnar li hemm bħalissa fuq din id-direttiva fil-Kunsell u anka fuq dan it-Trattat ta' Marrakesh ħalli bekk aħna nkun nistgħu verament nirrispettaw il-valuri u l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, issa Sinja Curtin Darling. Grazzi ħafna, Sinjor President, grazzi ħafna, Sinjor Riley, grazzi l-rapporter. Aħna qegħdin nissu fuq il-rwol importanti ħafna li għandu l-Ombudsman sabiex ikun ta' karanzija għad-demokrazija Ewropea u l-fatt li rridu dejjem insemmu insemmaw leħen iċ-ċittadini. Fil-mandat tagħha, Signor Riley ħadet impenn favur trasparenza, protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u tieħu interess anka fiċ-ċittadini il-xogħol li għamilna matul il-negozjati ta' TTIP verament irnexxielna nigisbu iktar trasparenza iktar mill-li rnexxielna qabel f'kull negozjati kummerċjali li kellna. Sabiex aħna kun nistgħu niżguraw li konna ftejim deċenti dwar TTIP aħna rridu niskuraw illi istituzzjoni pubbliċi bħall-NHS fir-Renju Unit mhumiex medda bl-ebda mod, it-trasparenza hija importanti ħafna ħalli aħna jkun iktar fiduċja fil-politika kummerċjali u l-gvern tar renju Unit skur li jista' jitgħallem ħafna minnek, Sinjura O'Reilly. Importanti illi wkoll jieħdu ftit mill-pariri legali li inti għamilt fil-kontest ta' TTIP dwar l-NHS, importanti d-informazzjoni tingħata lilhom l iktar fis possibbli sa dwar id-drittijiet tal-bnedmin anke fil-kontest tal-immigranti din hija xi ħaġa li instemat ħafna drabi mill- tal ta' Petizzjonijiet kif ukoll mill-Ombudsman naħseb li hemm bżonn li jkun hemm mekkaniżmu għal immigranti u rifuġjati li din jaħarbu mill-gwerra li għandhom ikollhom id-drittijiet tagħhom rispettati mill-Frontex il-rapport kliniku dwar il-medicina illi kien publikat mhux biss juri illi aħna qegħdin nieħdu pen għal trasparenza proattiva iżda qegħdin ukoll niħdu pen sabiex aħna nsibu soluzzjoni għal mart bħal hepatite ċe li tkun disponibli għal dawk li għandhom bżonn din mediċina. Jiena nixtieq ningrazzja lill-Ombudsman l-Signora Riley tax-xogħol kollu li għamlet nħedġiġa sabiex tkompli taħdem skont il-pjan li kien stabiliti għal ħames snin sa sena 2019 għal benefiċċju tagħna lkoll aħna qed nistennew bil-ħerqa li naħdmu flimkien miegħek kull naraw riżultati oħrajn tal-ħidma tiegħek. Grazzi ħafna għandek mistoqsija minnaħat tas-Sur Arnett, Sinja Curtin Darling, taċċetta. Iva, grazzi, jiena qed nara illi inti qed tagħti ċertu garanziji fuq it-titeb u fuq l-impatt tal-NHS. Iżda jiena naħseb li dinja differenti ħafna minn dak illi qegħdin jgħidu l-unions tal-ħaddiema illi fil-fatt eh, qalu bleħen wieħed ftit jimilu inti qed tgħid allura li qiegħda tirrifjuta li taċċetta dan din l-opinjoni tal-trade unions Sur Arnett, nasab li inti ma fimx assolutament dak li qed jiena dak li qed huwa li sabiex aħna niżguraw li jkun hemm fiduċja mingħata tal-pubbliku fil-politika kummerċjali hemm bżonn aktar trasparenza. Il politika il-skużawni il-parir eh, legali fuq it-TTIP u l-NHS hija ħaġa li tinkwetana ħafna il-Gvern tar-Renju Unit ħa kol parir legali fuq l-impatt tal- titib fuq l-NHS jina ili nitlob li dan il-rapport ikun publikat il-unions fir renju Unit u dawk li għadin meċu l-kampanja u kol ilom jitolbu li dan il-parir legali kun publikat u s-sawa sal il-waqt li verament jisirek. Grazie għafna signora Tomaċeċ. Grazie ħafna. Nishtiq li nirringrazzja l-Emily O'Reilly u proset tal ħatra taħjina naħseb li verament weslet riżultati verament pozittivi u jina naħseb li Emily O'Reilly hija prova ta' kif aħna nistgħu niskuraw illi jista' jkun hemm iktar trasparenza u garanziji. Il-Kummissjoni Ewropea ħafna drabi konna ngħid li fallit f'dan it-test ta' trasparenza anke fil-kuntest ta' negozjati ta' TTIP, ir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet Ewropej li jitkellmu fuq is-suq diġitali jridu jifmu darba l dejjem illi fil-fatt kien hemm eh, diskussjonijiet anke wara bin magħluqa din hija xi ħaġa li għandha tkun parti mill-passat. Mistoqsija. Grazzi ħafna, eżiza kollega, inti kont titkellem fuq nuqqas trasparenza fir-Renju Unit fil-kuntest ta' TTIP. Tista' tatina spiegazzjon ta' kif inti tixtieq li negozjati jkomplu għaddejjin ġas li diġà nbeda? Aziza kollega, dak kollu li qed isir wara bibin malu anke jekk nagħmluh mod onestu serju dan ħajwassal li iktar dubi f'moħħ iċ-ċittadini naturalment u ma naħsibx li għamel sens li aħna jkollna negozjati li mhumiex trasparenti. Iċ-ċittadini jridu jkunu jafu x'inhu għaddej. Is-Sinjor Jetemaki. Grazzi ħafna Sinjor President anka jiena minnaħa tiegħi nixtieq illi nilaqgħod ma' ħadd ieħor li ringrazzjawk tax-xogħol li inti għamilt bħala ombudsman. Jiena nixtieq nirringrazzja lilek u it-tim tiegħek tal-mod effiċjenti ta' kif intom ħdimtu. Għandkom xi sittin ħaddiema u aħna naħsbu li għandkom bżonn ta' iktar ħaddiema ħalli taħdmu biktar effiċenza ħalli tiffukaw fuq l-iktar suġġetti importanti. Però għandi xewqa waħda xorta waħda. Fit-trattat ta' Lisbona jissemma illi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' leġiżlazzjoni fuq l-amministrazzjoni tajba. Jiena naf li l-uffiċċju tal-Ombudsman ħadem ħafna sabiex din id-direttiva tkun implementata, mhux inti qed ixxekkel ix-xogħol fil-Kunsill ukoll u fil-Kummissjoni hemm affarijiet li qed iwahlu din id-diskussjoni, però hemm bżonn li jkollna regoli ċari u trasparenti. Ħabba li dan huwa għata benefiċċju għat ċittadini Ista ma nistaw aħna naraw li ċittadini mikunx jistaw jistgħu jiresqu l-ilment tagħhom minħabba leġislazzjoni li għadha twaqqafhom milli jagħmlu hekk. Importanti ġifieri naħdmu fuq dan il-punt. Grazzi ħafna is-Sinjura Nirjada. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ngħid proset lis sinjura O'Reilly lill-Ombudsman ngħidilha proset għax-xogħol eċċellenti li għamlet. Huwa importanti ħafna li aħna jkollna uffiċċju tal-Ombudsman tajjeb eh, daqstaħħa, speċjalment meta aħna din nitkellmu fuq il-politika komuni tas-sajd li għandha tkun iktar trasparenti li għandu bżonn li jkun hemm dokumenti kollha fuq din il-politika u minkejja li l-Kummissjoni rifjutata l-bidu issa għandha l-obbligu li tkun trasparenti anke fil-kuntest ta' TTIP. Aħna qed naraw li għandna seta issa li ċertu gruppi partikolari jagħtu tweġiba din hija xi ħaġa li tista' tevita wkoll konflitt ta' interess. Kien hemm ċertu ċittadini wkoll li kellhom suspetti kbar fuq TTIP u naħseb illi kellhom raġun. Iżda il-Sinjura O'Reilly kienet eroj vera għamlet xogħol importanti ħafna. Anka fil-każ tal-Irlanda u l gvern Irlandiż kellu mbagħad joħroġ u jgħid biċ-ċarx kienu l-problemi anke matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja hija ċar. U fatt ċar illi l-Uffiċċju tal-Ombudsman qiegħed jaħdem tajjeb u verament u aktar b'saħħtu minħabba li qed jaħdem favur iċ-ċittadini. Grazzi ħafna Sinjora Vinberg. Grazzi ħafna Sinjura President. Dwar il-protezzjoni tar-refuġjati, naħseb li san ħafna bosta interpretazzjoni differenti tal-liġi li tkopri id-drittijiet tagħhom. Iżda l-problema hija li ħafna mir-refuġjati huma immigranti raġunijiet ekonomiċi. 25% minnhom fil-fatt għal raġuni m'għandhomx id-dritt tal-azil u għandna niżguraw li dawn jerġgħu jintbatu lura anke jekk għandha għandna nisforzawhom li jibatu lura, nibatuhom lura. Dan jista' wassal ħafna drabi għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U l-Ombudsman għal din ir-raġuni talbet li jkun hemm ukoll mekkaniżmu tal-menti fiħdan l-ombudsman ħalli aħna nkunu nistgħu nqisu il min-naħa tar-refuġjati dwar il-ksur ta' drittijiet tagħhom. Jiena naħseb li din il-proposta huwa prova tal-fatt li din il-politika falliet. Grazzi ħafna Sur Zver. Grazzi ħafna, Sinjura O'Reilly kull sena ħana din naraw li din is-sena joħroġ u jkun adottat bħala rapport tal-Parlament Ewropew u jkun adottat u naħseb illi kull darba naraw illi kien hemm riżultati tajbin min-naħa ta' l-Ombudsman taħt it-tmexxija tiegħek. Jiena naħseb iżda illi m'għandkomx il-kompetenzi kollha li għandkom bżonn sabiex taħdmu l-elementi jiltaqgħu jintlaqgħu biss jekk ikunu dwar istituzzjonijiet Ewropejn kellha ħajkunu wkoll mibgħuta f'kull każ li ma jkunux qed ikkonċernaw il-ment fuq l-istituzzjonijiet Ewropej lil awtoritajiet nazzjonali. Jiena naħseb li esperjenzajt ħafna problemi biksur ta' drittijiet tal-bniedem iżda mhux dejjem intlaqgħu dawn l-elementi u jiena naħseb li aħna mhux qed nitkellmu fuq il-drittijiet tal-Unjoni Ewropea biss, li konċenaw drittijiet tal-Unjoni Ewropea biss. U allura nixtieq insassi jekk għandix bżonn verament ombudsman Ewropew li konċerna wkoll sma oħrajn, jiena naħseb li rridu naraw li konna ombudsman li jkollu kompetenzi bizzejiet għalli aħna nkun nistgħu verament nindirizzaw anke ksur ta' drittijiet tal-bniedem anka f'kuntest iktar ġenerali. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Liberatski. Grazzi ħafna jina nishtiq li nirringrazzja s-Sur Timmermans, s-Sinjura O'Reilly, aħna wek din id-diskutu rapport tajjeb ħafna. U nasbu li ħafna drabi din l-informazzjoni hija korretta u tirrifletti dak li qed jiġri jiena nixtieq fuq il-fatt il koperazzjoni tagħna mal-Ombudsman mhux biss is-suġġett tad-dibattitu tagħna l-kulleġġ tal-kwesturi jiltaqa' bosta drabi mar rappreżentanti tal-Ombudsman u dan juri li aħna għandna kooperazzjoni li ħin kollu għaddejja. Issa dwar reġistru ta' trasparenza l-idea li kollu ngħid li hija importanti ħafna daqs il-metodu li naħdmu bih Ħaġa oħra li hija importanti għandha x'taqsam mad drittijiet fundamentali tal-bniedem. Aħna kellna rapport dan l-aħħar illi juri illi s-sitwazzjoni marret għall-nar l aħħar kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'ċertu stati membri. Għad raġuni jiena nixtieq nawgura ħafna s-suġġess lis Sinjura O'Reilly u fl-istessin nixtieq ngħidilha li jiena nappoġġa bissieħ dan ir-rapport. Grazzi. One minute please. Is-sinjura minuta. Nirringrazzja il-difensur tal-poplu għall-inkjesti tagħhom tagħha daqshekk prezzjużi. Nixtieq nisħaq fuq ir-rimpatriju eh, infurzat tal- ta' migranti minnaħat ta' Frontex e, u nisħaq ukoll fuq Unjoni Ewropea dejjem iktar maluqa. Inti ġustament saqsej tlabt li Frontex toħloq e, mekanizmu ta' operat u nsaqsi jekk jekk ix-xogħol ta' operatur għandux jiġi fdat dak li qed fil-fatt qed jagħmel l-operat tiegħu. Allura anka hija kelma vaga din li tar-ritorn lura. Aħna rridu nipprevedu l-possibilità ta' wieħed li jsir denunċja anonima jew mod ieħor meta d-denunċi jiġu konsiderati mhux aċċettabbli. Grazzi ħafna. Thank you. For one and a half minutes. Grazie għal minuta u nofs suġġaki. Grazie ħafna. President, jina kontent li jett nati merħba li s-Sinjura O'Reilly fil-Kamra għal darbohra jina kontent bl-investigazzjoni tal-Ombudsman fit drittijiet tal-bniedem li għandhom li għandu lan jekk hemmx garanzija ta' dawn id-drittijiet fil-politika ta' koezjoni tal-Unjoni Ewropea. Da' i fondi ta' din politika huwa fl-interess ta' ċittadini. Nittama li ninkoraġixxu konformità f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-bniedem ikun parti mix-xogħol tagħkom bħala membru tal-Kumitat Peti kuntent bl-inizjattiva tiegħek fuq konsultazzjoni fuq l-inizjattiva taċ-ċittadini dal-istrument ikun taħtieġa biss jekk jagħmel iktar faċli għaċ-ċittadin li jipparteċipa fid-dibattiti Ewropej u fit-tejjib ta' deċiżjonijiet. l ombudsmet għandha x-xogħol tagħha partikolari, parenza u oġġettività għadha problema ma naqbilx mar-rapport meta jipprova iħawat ix-xogħol leġislattiv tal-Kunsill ma' amministrazzjoni ħażina. Naħseb dik hija esaġerazzjoni huwa ċar mill-figuri li ħareġ mill-uffiċċju tal-Ombudsman li hemm id-doppju ta' ilmenti li jaqgħu barra mill-mandat tagħha illi illi jaqgħu tagħha stess nistgħu intejbu b'komunikazzjoni aħjar anke l-effiċjenza tista' tiżdied permezz ta' taqsim ta' informazzjoni f'kemm lingwi l-iktar lingwi possibbli. Is-Sinjura Ajala Sendera l-Minuta, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President, grazzi ta' dan il-rapport tant komplutu, grazzi anka l-Sur Timmermans tal-li eh, maqara fil-valur ta' difensur tal-poplu kif najdu bl-Ispanjol, li verament huwa titlu mistħoq mis-Sinjura O'Reilly u nifirħila ta' difiża tagħha li tagħmel qed neħdu gost anka bil-ċertu dinamizmu li hemm fl-istituzzjoni tagħha u l-ħidma li saret favur trasparenza u favur id-drittijiet fundamentali. Eh, dan huma żminijiet kritiċi u hemmhekk id-drittijiet fundamentali huma importanti. Allura Jiena nixtieq eh, u ukoll biex tkun iżjed trasparenti fl-implementazzjoni tal-programma Horizon 2020 illi għandu bżonn supervizjoni iżjed stretta hekk kif issemmi anka il-relatur fil-paragrafu 22. Inħeġġek ukoll li tejjeb il-politika ta' komunikazzjoni. Inti taf sew illi eh, sfortunatament eh, il-mezzi ta' xandiri bijaw jekk ikun hemm sensazzjonaliżmu Iżda eh, inti stess qed li hemm bżonn ukoll eh, rikonoxximent tal-ħaddiema fl-Ewropa illi qed jaħdmu dejjem taħt iżjed pressjoni u binqas kumpens lura. Hemm bżonn ukoll nirrikonoxxu il-progress illi sar. Iżda minn banda l-oħra jiena mħasba mill-fatt illi minn pajjiżi pereżempju trasqu ħafna ilment iżda ftit minnhom ġew eh, ġew investigati. Forsi tajjeb li jkun hemm iżjed kooperazzjoni biex eh, anka ma' istituzzjonijiet nazzjonali sabiex iċ-ċittadini mill flok jirrikorru lejk jirrikorru fuq livell nazzjonali fej ikunu jistaw. Grazzi għal minuta s-sur Benito Zwilaga. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtiequ nisħu fuq l-importanza tal-Ombudsman li hija figura eh, li hemm bżonn sabiex niddefendu l-ċittadini quddiem l-eċċessi tal-Amministrazzjoni Ewropea u biex nipproteġu wkoll ir refugġati għaliex dawn huma l-vittmi ewlenin tal-eċessi li hemm in-naħa tal-Frontex u tal frontieri stretti wis esterni tal-Ewropa. Issa dwar il-kwistjoni tal-revolving doors jina nixtieq nirringrazzja l sinjura O'Reilly tal-isforzi li għamlet f'dan ir-rigward. Sfortunatament ma nistgħux nirringrazzjaw il-Kummissjoni tal-isforzi tagħha għaliex dejjem etturi kemm għandha nuqqas ta' trasparenza anke quddiem il-Parlament stess il-każi kollha ta' uffiċjali għolja illi jitilqu mis-servizz tagħhom għandhom jiġu ippubblikati. Għanna bżon eh, nifqu b'dawn il-revolving doors u dan għandha tkun priorità tal-istituzzjonijiet kollha U f'din l-Unjoni Ewropea dominata mill-lobbies dan huwa eh, il-mod prinċipali kif titnaqqar is-sovranità u kif jingħataw priorità lill interessi privati. Grazzi. To our catch the eye. Sanaddu għal catch the eye. U wissanna il-sur Jakov Ċiċ l-ewwel kelliem taħt catch the eye. Grazzi. Diġa sar ħafna mill-Ombudsman u mill-tim tagħha iżda għatem ħafna xisir. U l-istennija, l-istennijiet li hemm minnaħa tad-deputati huma għolin ħafna u anka minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u fuq kollox minnaħa tal-ċittadini Ewropej. Inti għandek l-appoċ tagħna kważi tal-gruppi politiċi kollha ta' dan l-emiċiklu inti għandek anka l-appoċ totali tal-opinjoni pubblika. U allura, um, allura aħna beħsibna namlu da kollu li nistaw sabiex da kollu li jisir fl-Unjoni Ewropea jkun aċċessibbli għal ċittadini Ewropej. Etni nirreferi hawnhekk għat-TTIP iżda mhux biss anke l kriżi migratorja. Inti għandek l-appoġġ tagħna u aħna nittamaw illi tkompli l-ħidma tijak u ta' tim tijak forsi anka bizzijet ta' determinazzjoni. L-onorevoli ħawtala ta' mux għadawek mela ħana għaddu għassur Sinavinus. Grazzi President. Signora President, l-isforzi mis Sinjura O'Reilly fi żmien li kella fl-uffiċċju minn mindu ir-realazzjoni tagħha dak iż-żmien ġie limitat u qed tagħmel l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjoni tagħha aktar trasparenti u miftuħa. Imma dak kien dik kienet ħidma diffiċli ħafna biex titwetta, hemm bżonn iżjed trasparenza dwar l-istituzzjonijiet il-Euro Barometer il li għadda għalilna li kien hemm tnaqqis fil-fiduċja tal-poplu fl-istituzzjonijiet Ewropej hemm ħafna rikomandazzjoni u rimarki mill-ombudsman li ma ġewx segwiti jew attwati mill istituzzjoni konċernati. Per eżempju fil-kamp ta' clinical trials bħala parti mill-negozjati TTIP. E Allura għad baqa ħafna xisir. U nittama li il-konformità tis-sokta is-Sur Marino de Pinto imis. Signora Provedora, eżist. Signora President, Signora Ombudsman, l-eżistenza tal-Uffiċċju tal-Ombudsman u x-xogħol eh, li sar minnek kol l-uffiċċju tiegħek jiggarantixxi d difiża tad drittijiet tal-ċittadini. Ix-xogħol li qed isir mill-Ombudsman għandu x'jaqsam ma' l-ilmenti taċ ċittadini kontra istituzzjonijiet Ewropej. Jiġifieri x-xogħol huwa reattiv u jiena naħseb li l-Ombudsman veru fl-Unjoni Ewropea għandu jieħu eh, pożizzjoni proattiva u jieħu inizjattivi anka jekk l-ilmenti ma jkunux saru miċ-ċittadini li dejja hi li wieħed jikkoreġi eh, ġestjoni ħażina u anka fil-istati membri, per eżempju, aħna kena liġijiet ġodda fil-Danimarka fej l-istat jista' jikkonfiska e, proprjetà ta' migranti li jkunu fuq il-frontiera u din għandha toħroġ għall-attenzjoni urġenti tal-Ombudsman għax di taffetwa drittijiet tal-ċittadini anka l-faqar fost iċ-ċittadini xaġa li għanna neradikaw, xaġa li l-ombudsman għanda tiġbet l-attenzjoni tagħha il-ġida kontra l-faqar u s-saħħa ta' drittijiet tal-ċittadini. U issa induru għal-Kummissarju Timme menzettajt il-Viċi President. Signora President, il-maġġoranza kbira tal-onorevoli membri li tkellmu l-lum ħarġu b'appoġġ fuq ix-xogħol tal-rapport tas sinjur Rajli, allura ma għalfejn nitkellem fuq dan nixtieq nillimita tal kummenti tiegħi għal żewġ kwistjonijiet. L-ewwel li għandax kwistjoni għandax taqsam ma' trasparenza fuq fu il-negozjati TTIP jina nisfida kull membru ta' dil-Kamra biex għatini eżempju ta' xi negozjati kummerċjali mad dinja fejn hemm iżjed trasparenza milli hemm fuq dan negozjati fuq in-naħa tal-Unjoni Ewropea u nisfida dawk in-nies illi jgħidu illi kollox għandu jkun eh, għal fajnejn il-pubbliku. Mem lebda negozjati fej partijiet minnom iridu iridu bil-forsi jridu jkunu it-trattati eh, bil bibim maluqin, bil-forz għax sensittivi. U il-metod, l-aħjar metod huwa biex il-rappresentanti tal-poplu jkunu informati bisħiħ fuq suġġett mingħajr ma jiksru il regoli neċessarji ta' fiduċja u għalli ma u għalli ikollhom dokumenti fidejhom u li ma jgħaddux l-informazzjoni għal ħaddieħor. Punti ieħor huwa trasparenza aħna ħanniedu konsultazzjoni pubblika fuq it-trasparenza xalli deġej bi preparazzjoni għal proposta li aħna se nagħmlu għal il-Parlament u l-Kunsill fuq reġistru ta' trasparenza li jkun mandatorju li huwa għal pass li jmiss għal fej rridu nieħdu trasparenza u jien naħseb li jkun pass ġgantesk il-qoddim jekk il-Parlament u l-Kunsill japplikaw l-istess regoli ta' trasparenza li aħna napplikaw illum fil-Kummissjoni. Allura jien it-tama li da intom il koll li tant intom favur trasparenza fejn għandu ma' mal kummissjoni kolkom l-istess zelu meta tiġu għat trasparenza tal-Parlament xol tal-Parlament Ewropew speċjalment da japplika mal xol tal-Kunsil dan u jimxi ħafna skont skont ir-rapport ta' Signora O'Reilly e naħdmu fuq dan flimkien. Grazzi Signora President. Grazzi lilek. U, e, e, sur Vice President, issa Signora O'Reilly. Signora Orvaj edin nisimaw ħafna trasparenza, forse tista tippermetti il-kellima il il jitkellmu. Grazzi Signora. E, kulħadd ikkontribwixxa għal da dibattitu u għal kontribuzzjoni tiegħek li naħseb l-impatt in ġenerali kien ta' xprun u nkoraġġiment għalija biex naħdem ferm iżjed qiebes f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-istrateġija tiegħi. U naħseb dan qed jiġi muri xi ħaġa verament nagħti valur li anka meta kont ombudsman l-Irlanda u nagħti valur issa li l-ombudsman Ewropew li kolli appoċ tal-Parlament u żgur inħoss illum pala kif qal il-Viċi President Timmermans il-maġġoranza kbira tan-nies tkellmu fuq it-trasparenza minn 80 sa 85% semmew din li turi l-fatt li xuħut mill-ilmenti li jena nirċivi wara trasparenzi huwa għax qed tirriflettu it-tħassib ta' ċittadini minħabba dak li jidher bħala nuqqas ta' trasparenzi li jwassal għal nuqqas ta' fiduċja pubblika lejn l-Unjoni Ewropea u jinkoraġġini eh, biex naħdem ferm iktar bes blajnuna tagħkom ix-xogħol li qed nagħmel biex nagħmel istituzzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea iżjed trasparenti effiċjenti. Kwistjoni oħra li ħarġet ħafna kienet dwar it-TTIP kif tafu, Jiena għamilt investigazzjoni fuq inizjattiva tiegħi fit-trasparenza ta', TTIP u jiena poġġejt il-mistoqsija li l-Viċi President Timmerman żamel dwar xinu l-ispazju apposta għal meta niġu għal konfidenzjalità fiftejn kummerċjali u x'kontenut għandu jiġi għandu jingħata l pubbliku. U kem toġobna jew le din hemm iżjed aspettativa, speċjalment fi sem iż li ċerti kwistjonijiet se jsiru fil-fatt trasparenti, iridu jsiru trasparenti. Di xi ħaġa rridu ngħixu biha kelli laqa mal-Komissarju Malmstrom, se jkolli laqa mal-Komissarju Malmstrom nhar it-tnej u ħanitkellem fuq it trasparenza magħha fuq il-negozjati TTIP. Rridu nitkellmu fuq din il-kwistjoni li konna u jkollna il-menti fuq għadin. Kwistjoni oħra kienet il-Frontex. Grazzi il parlament Ewropew tal jati jappoġġjani fuq ix-xogħol tiegħi dwar dan li naħseb issa xi ħaġa dan se jiġri informajna Frontex u mal-kollegi tiegħi fin-network ħalli ħafna minnhom huma imdaħla ħafna fil-kwistjoni ta' migrazzjoni ħan is-sokta nara x'nistgħu nagħmlu kollettivament u ngħinu li ċittadinu. Grazzi allura, grazzi lilkom, grazzi lil rapporter u grazzi sinna Viċi President, grazzi wkoll għall-interess tagħkom fl-uffiċċju tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura O'Reilly. U issa nagħtu l-kelma lir-rapporter, il sinjura Ruiz. Grazzi, President. Grazzi lil kulħadd tal-ħidma li eh, wara kollox dan ir-rapport u frott il-ħidma ta' kulħadd. U grazzi anka lill-Ombudsman illi Ehm, u minħabba fija li dan ir-rapport huwa possibbli u grazzi anke l-Kummissjoni tal-li laqat ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin mill-Ombudsman u tal-li laqat anke rakkomandazzjonijiet ta' dan ir-rapport. Allura nirringrazzja lil kulħadd u jiena eh, fl-aħħar eh, naħseb għandi konklużjoni pożittiva għaliex eh, fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi kollha kemm aħna nafu illi l-uffiċċju tal-Ombudsman u l-Komitat tal-Petizzjonijiet huma essenzjali sabiex nigarantixxu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u dawn għandhom bżonn l-appoġġ kollu tal-istituzzjonijiet sabiex il-verament iċ-ċittadini mpoġġuhom fil-qofol ta' kollox jkunu parti minn dan il-proġett. Eh, dawn l-aħħar żminijiet hemm dubju fuq kollox iżda żgur m'hemmx dubju illi kollha kemm aħna għandna l-obbligu illi nirrappreżentaw iċ-ċittadini il f'dak kollu li namlu. Ġifiri, tajjeb li nkunu ikonna kuxjenza ta' dan kollu tal-fatt li ħan għedin għek biex nirrappresentaw iċ-ċittadini. Għal darboħra, grazzi li sinjura O'Reilly, dak kollox. Thank you. The debate is closed. Grazzi,